U l-ewwel spjegazzjoni minn ant l-Onorevoli Predar. Sur Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Grazie ħafna, Signora President. Xtaqt biss nisħaq fuq il- kwalità tax-xogħol li sar Missur Albertini biex fassal dik il-mozzjoni. Rrid ngħid illi jiena votajt favur din il-mozzjoni x'jiena nqis illi it-kabbir huwa mossa politika importanti minn naħa tal-Unjoni Ewropea u xtaqt ukoll nippreġizza illi jiena ivvutajt differenti mill-grupp politiku tiegħu fuq għatt aspetti li fil-parti kbira kienu marbuta mal-Kosovo. U dan minħabba li għandi fema differenti minn tal-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej fuq il-Kosovo. Għal din ir-raġuni allura jiena votajt differenti fuq l-emenda 17 tal-artiklu 17 u fuq l-emenda 22. L-emenda 24 u after citation 4 emmek il-punt 10 li segwija jiena nqis xorta li tkabbir u aspett importanti ħafna imma wkoll jiena jidher li illi il-differenzi espressi minn ħames pajjiżi membri għandhom jiġu meqjusa. Jekk joġobkom Zommu l-kwiet jekk tixtiequ tqogħdu paċtu bejnietkom uħorġu barra mill-emiċiklu. The next explanation for vote comes from il spiegazzjoni tal-vot li jmiss is-Sinjura Akwiza. Gracias, señora presidenta. La explicación de votos, los votos. Grazzi, signor President. Spiegazzjoni tal-vot li nixtieq nagħmel fisem id-delegazzjoni Spanjola dwar il-Kosovo dwar il-rekondizzjoni internazzjonali tal-Kosovo bħala stat indipendenti fi dikjerazzjoni unilaterali. U il-Kosovo nixtieq li huwa stat indipendenti. Grazzi. Okay, Mr. Vagel is not there. Mr. Vagel, kjoġbu? Mux iħataw, allura Mr. Stojanov. Grazzi, Signora President. Jena kont kontra l-strategija ta' tkabbir. Għaliex din hija eh, esagerata f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess ta' torok. Għonek għedin nitkelmu dwar kriterji ta' Kopenhagen, ifmu jek joġobkom. Mit senilu il-Turkija għamla ġenoċidju fil-konfront ta' nazzjonijiet oħra. U illum i qed tagħmel ġenoċidju għal darboħra. U il-mexxej politiċi huma gburin b'dan 20 sena oħra it-Turkija esportat l-organizzazzjonijiet terroristiċi, hija esportat terrorizmu u għandha relazzjonijiet ma mal organizzazzjonijiet ta' terrorizmu jekk aħna rridu li konna membru ġdid illi eh, huwa favur terrorizmu eh, tajjeb wis imma jiena kontra dan. Grazzi tassew, Sur Tojanov, issa is-Sur Tokula. Jiena votajt favur dan ir-rapport, iżda f'dan il-kuntest jiena nishtin għajem kwistjoni tassew importanti. Bħala Parlament Ewropew u Unjoni Ewropea aħna rridu niżguraw kriterja ta' Copenhagen ikunu rispettati. Dan irrid japplika għal kull pajjiż li qed japplika għal sħubija fl-Unjoni Ewropea u għalhekk drittijiet tal-bniedem, libertà tal-espressjoni. Dawn kollha irridu jiġu rispettati u illum aħna wkoll votajna dwar id-drittijiet tan-nisa. In-nisa għandhom id-dritt għal ħajja mingħajr violenza u għalhekk aħna irridu niżguraw illi n-nisa u t-tfal u drittijiet ta' dawn jiġu rispettati u dan irid japplika għal pajjiżi kollha u hawnhekk jiena qed nisħaq dwar it-Turkija. It-Turkija trid tagħmel riformi malaj kemm jista' jkun biex huma jkunu lesti jasobija fl-Unjoni. Jiena ma naħsibx li din ser tiġri eh, kemm aħna ser indumu hawnhekk. U importanti li aħna nżommu mal-kriterji ta' Copenhagen. Grazzi ta' sew, sur ta' kula. L-aħħar kelli, Mr. Kassler. President, sinjurina votajt kontra u koll. Għalis jena naħseb li Turkija trid tilqa l-kriterji kollha qabel ma nkunu nistgħu nagħmlu stqarrija pożittiva jiena nixtieq nisħaq l-aktar dwar it-tilwim tal-frontieri għadhom ma ġew solvuti din is-sena bejn Ċipru u Turkija u l-okkupazzjoni legali ta' ċipru li maħda ma spiċċaċ. Din mi ta' vot kontra l-istat liħor jena nitkellem dwar l-istati tal-Balkan tal-Punent. Grazzi, Sur Kassil. Issa, l-ispiegazzjoni tal-vot dwar l-eliminazzjoni tal-violenza rigward in-nisa. L-onorevoli Kaċmalar. Sur President, jina għamilta għastjanejt eh, fuq din il-kwistjoni, għavolja din il-kwistjoni ta' sew importanti, jina ma nafx għalix din il-kwistjoni tal-violenza kontra n-nisa irridu naqdu għamal mistoqsija ta' drittijiet ta' riproduzzjoni. Il-bira Sinjura Samisin akkużat il-Knisja Kattolika bħala l-iktar oppressur kbir tan nisa Din hija xi ħaġa assurda fil-Polonja mem l-ebda abort selettiv mem lebda żwiġijiet imġela, mem lebda tħaġġir jekk ikun hemm xi inċest. In-nisa mhumiex diskriminati bil-liġi. U kull ta' violenza fil-konfront tan-nisa huma huwa kundannat min ta' rappreżentanti tal-awtoritajiet u l-Knisja Kattolika. U għalhekk jiena astjanejt, grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Katzmarek. Als nächstes Herr Kollege Mott. Grazie ħafna, ist Mutissa. Grazzi, Sur President, kollegi, votajt favur il-mozzjoni rizoluzzjoni għall-eliminazzjoni tal-violenza f'rigward in-nisa. Jina dedikajt il-vot tiegħi lil madwar 7 miljun eh, mara taljana illi fis-sena ikunu vittmi ta' violenza minnaħa tal-irġiel. Ovvjament, jina mill-dan favur in-nisa Ewropej kollha li jinsabu fi istess kundizzjoni. Spiss aħna naħsbu li dan huwa fenomenu li jinsab fil-kultura tagħna. Iżda il-verità l-violenza kontra n-nisa tinsab l-aktar bejn erba' ħitan tad-dar tagħna. Dan huwa eh, fenomenu li jinsab qrib tagħna. L-iktar in-nisa anzjani fejn għandhom iktar diffikultà biex ikunu mħarsa. Ma rridux ninsewhom il-dawn għaliex il-violenza mhix biss fiżika hija kulturali wkoll tista' wkoll tkun it-tiċħid tal-libertà ta' moviment. Dawn in-nisa qabel eh, ma kienu maturi kienu kol tfal u l-vjolenza kontra tfal mi xi ħaġa tajba għaliex ma tħallinix ngħixu kif għandu jkun. Jiena nittama li dawn ikunu eh, sinjali konkreti u ma jqgħux fuq idnej torox għaliex għandhom intenzjoni tajba, grazzi. Kollegi Grazzi ħafna, Sur Moti. Issa Mrs. Erk. Signora Ek, għawnek edha? Iva, għawnek edha. Grazzi, tejt eh, il kelima Il-violenza kontra n-nisa hija problema kbira fl-Ewropa u fid-dinja anka fl-Iżvezja fejn hemm 9 miljun eh, ċittadin 380.000 jiġu eh, isofru mill-violenza. Eh, din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli li wieħed eh, jiġi espost għal violenza fil-dar tiegħu stess. Eh, il-nies għandhom id-dritt tal-integrità u u għalhekk irridu naħdmu għadbaq ħafna x'namlu biex ikun hemm veru gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-Unjoni Ewropea ma tistax għal għajnejha għal dawn l-affarijiet. Jiena eh, eh, kuntenta ħafna b'din ir-reżoluzzjoni kontra l-violenza kontra n-nisa u nitlob il-Kummissjoni li terfa' responsabilta tagħha u toħroġ bi proposti ġodda biex eh, jittieħdu azzjonijiet konkreti kontra l-violenza kontra n-nisa. Grazzi ħafna l-Sinjura Ek, is-Sinjura Korazza Bilt. Grazzi ċer, jiena votajt favur din ir-rezoluzzjoni bil-qalb kollha għax naħseb illi aħna lkoll għandna e, nkunu maqudin bħala gruppi politiċi biex inqajmu l-kuxjenza niġġieldu u nqajmu l-arfin kontra din il-vjolenza kontra nisa u jiena inħossni sensitiva ħafna e, lejn din il-kwistjoni speċjalment ta' nisa li huma maqbudin fil-vjolenza bħal fil-pajjiżi fejn kien hemm il-gwerra li sanna strument moment eh, importanti li jgħina biex nimxu mill-klima l-azzjoni. Nirringrazzja il-presidenza tal-ġin ġiet inkluża fil-programm ta' Stokholma eh, għax il-ġlida kontra din eh, il-violenza importanti ħafna għanda tiġi implementat. Grazie Bild. Grazzi ħafna. Għad baqa talba oħra biex ikun hemm eh, spjega tal-votazzjoni fuq dal-punt is-sur Supjor. Imma nixtieq forsi ngħidilkom hawnhekk illi t-talbiet biex eh, tispjegaw il-vot tagħkom tridu tresquwa qabel ma nitrattaw il-kwistjoni. Ġifieri llum ħana laqajn waħda għal darba ħana tikom l-opportunità li titkellmu imma fuq eh, l-ispjegi tal-votazzjoni minissa l ħana applika r regoli. Mela s plu.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 kontent illi l-Parlament Ewropew iddeċida li jitratta din il kwestjoni Hemm ħaġa li hija partikolarment importanti. il kwestjoni tal-latti violenti li jkunu ta' sew aggressivi u tal-wax fuq il nisa li b'xorti ħażina xi stati Ewropej tal-Unjoni Ewropea mhux Eh, dejjem jagħtu tweġiba adattata fis-sens ta' pini li jingħataw mill-qrati xi drabi ma jkunux ħarroġ biżejjed dawn il-pini u jkunu sproporzjonati meta wieħed iqabbilhom ma' mal-gravità tal-reat li jkun eh, twetta allura għamna lista sewda ħna ta' atti kriminali li marċivewx il-kastik li ħaqhom għandna nifukaw fuq dawn ir-reati mod partikolari dawn ir-reati illi jkunu twet u violenza fuq in-nisa. Jiena naħseb illi jekk ikun hemm kastik adattat fuq il-livell xira illi nkunu nistgħu niggarantixxu illi jiena ta' kumpens jep il-vittma mill-lat legali. Hemm kwistjonijiet oħrajn ukoll il juma marbuta ma' dan l-istess qasam. Grazzi ħafna lis sur Sjubru. Lestejna l-ispjegi tal-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq it-neħja tal-violenza fuq in-nisa. Issa ngħadu għal-mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq l-insoluzzjoni politika fuq il-piraterija li barra mill-kosta tas-Somalja. E, Sur Ġokowski għandek puntorni. President, jiena xtaqt ir-ressa spjega tal-votazzjoni fuq il-ġlida kontra t-tipjib, jek t-permettili, spiega qasir għandi. President, ir-regoli huma illi aħna nieħdu it-temiet waħda wara l-oħra. Għadna kemm trattajna il-vjolenza fuq in-nisa, issa mxejna għas soluzzjoni politika fuq il-piraterija l barra mill-kosta tas somalja Qed nimxu jiġifieri fl-ordni u fuq dal-punt is-Sur Bontes. President, Kien hemm vota għal mozzjoni e rezoluzzjoni u l-grupp politiku tiegħi vota kontra. Il-grupp il-piraterija għal libertà, Piracy for Freedom. L-Unjoni Ewropea m'għandix armata. m'għandha ebda raġuni tkun hemmhekk. Da xogħol għandu jitwetta min nato Il-grupp ukoll tagħna jemmen illi hemm bastimenti li qegħdin hemmhekk. Ma dal bastimenti tal-gwerra mhux bil-fors u ma meħtieġa biex iwafqu l-paraterija qed ngħidu rridu nwafqu l-piraterija ma mhux b'dan il-mod. Grazzi ħafna l-Sur Montes dik kienet eh, l-uniku spjega li kellna fuq il-mozzjoni rezoluzjoni fuq Somalia ngħaddu issa għal-mozzjoni rezoluzjoni fuq eh, ambjent mingħajr taħen ta' tipjib. Is-Sinjura Zivorska. Grazzi il-rakkomandazzjonijiet tal-Konsil fuq li jkun hemm ambjent mingħajr eh, taħen ta' Tiftib għandhom lan li jgħinu l-Istati membri biex iħarsu l-ċittadini mit-taħen ta' tirtib dan skont l-obbligi internazzjonali ta' WHO li għandha konvenzjoni qafas fuq il-kontroll ta' tħaħen mit-TPP. Jiena nappoġġa dawn ir-rakkomandazzjonijiet għax it-TTIP huwa l-akbar kawża tal-mart erridi, mart tal-qalb, il-kanċer u anke mart kroniku fin-nifs. Ħafna drabi dawn huma li jissemmew, imma hemm ukoll nuqqas ta' fertilità fost in-nisa u l-irġiel. Ma tantx itkellmu fuq din il-ħaġa dwar il-kriżi demografika. Nixtieq ngħid illi għandna nifukaw aktar fuq kif nistgħu nqajmu kuxjenza aħjar. Għandna nibdew mill-familji biex inħarsu l-itfal mill-effetti negattivi ta' taħen ta' titjib u talba importanti fl-aħħar biex nagħla għandu jkun hemm monitoraġġ ukoll li għandu jinkludi l-azzjonijiet mill-industrija eh, tas-sigaretti biex naraw li l-azzjonijiet tagħna jkunu effettivi. Grazzi ħafna signora Zaporska Sur Foss. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem fuq żewġ aspetti fuq kif nistgħu noħolqu ambjent mingħajr taħen ta' tipib. Jiena votajt favur illi l-istati membri kollom ċertu setatu kompetenzi f'dal-qasam. Jena jidirli illi kun fostu li najdu illi jiva mill prinċipju ta' sussidjarita u mux bil-fors l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza unek, anke jekk jiena favur illi jkun hemm l-ambjent l-ambjenti minnajr taħen ta' tipib. Imma nimxu ma' regoli li jem. Jekk inħarsu l-Unjoni Ewropea kollha kemm emmi qed jissussidja produzzjoni ta' sigaretti u rridu nippruvaw innaqsu din il-ħaġa. Jiena eh, votajt kontra dal-aspett partikolari għax ovvjament huwa diffiċli ħafna illi wieħed jara kif nistgħu noħolqu ambjent mingħajr tipip imbagħad min-naħa l-oħra qed ngħinu l-produzzjoni tat-tabak ma tistax tagħmel it-tnejn li huma f'daqqa. Grazzi ħafna is-Sinjura Vice Gerda. Grazzi ħafna Sur President, Sinjuri il-grupp ta' CSU jixtieq jara li jkun hemm leġislazzjoni ċara madwar l-Unjoni Ewropea, madwar l-Unjoni Ewropea ma jfissirx illi ħatiġi mill-Ewropa f'ħafna stati membri tiġa hemm regolamenti bil-bosta li jitrattaw kif nista' kif nistgħu noħolqu ambjenti mingħajr taħen ta' tipib oħrajn qed jaħdmu fuq leġislazzjoni ta' din ix-xorta. Jiena ma naqbilx ma dak li qed jgħidu il-membri l-oħrajn illi dawn eh, l-ambjenti mingħajr taħel ta' tipi tiġi ħaġa eh, sfurzata minn Brussel fuq l-istati membri. L-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza hawnhekk, jiena nixtieq ngħin iż-żgħażagħ u t-tfal tal grupp vulnerabbli ma jistax jiġi kopert minn regoli li applikaw biss għal fuq il-post tax-xogħol, allura l-istati membri jridu jfassu leġiżlazzjoni hawnhekk Kontenta li din il-leġislazzjoni għaddiet iżda. Grazzi ħafna, Sinjura Harkin. Grazzi ħafna, Sur President Lewret, nixtieq ngħid li jiena ġej minn pajjiż fejn daħana proibizzjoni ta' tipib fuq il-post ta' xogħol kont membru eh, Irlandiża fil-Parlament Ewropew u kont kontenta li saret din il-ħaġa. Irdu nqisu l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jista' jkun hemm kwistjoni fuq il-ħarsin tas-saħħa tal-ħaddiema. Għanna leġislazzjoni f'dan qasam tiġab bħal per eżempju l-espożizzjoni għal raġġi elettromagnetiċi imma paragrafu 7 ma nistax itollu l-istati membri illi fejn hemm tiġa ir-regoli ma jġiex irid jiġi mħares il-prinċipju ta' ugwaljanza. Il-biraħ proponejna ċertu leġislazzjoni fuq is sussidjarità fit trattat ta' Lisbona, lura noqogħdu attenti li jkunu koerenti kif nivvotaw. Kort nitkellem mal-kollega tiegħi qabel u ma, ma konċawnek hawnhekk fil-votazzjoni fuq is-Sena Ewropea l-Volontarjat. Jiena mexxejt il-kampanja biex l-2011 tintazel bħala s-sena għal-volontarjat. U allura xtaqt ngħid li jiena favur din, is-sena u votajt u nixtieq nivvota favur. Eh, Sur Golnex, jiena fdi li spjega għandi naqra emozjoni ta' xommi stess eh, twildet fil-manifattura tat tabak eh, f'din il-belt ta' Strasburgu fejn kien jaħdem nannuwi fabrika li għalqet meta l-isfruttar tat tabak u ta' sufarini li kienet kumpanija pubblika għadda l-privat għalulna li ma kienx ser ikun hemm eh, konsegwenzi fuq l-impjiegi. Imma llum qed naraw ferat oħrajn ta' servizz pubbliku li qegħdin fl-istess diffikultà wieħed jista' jifhem u jilleġittimizza l-ġida kontra it-tipib. Iva għandu effett ħżina saħ imma b'xorta ħażina l-produzzjoni Franċiża eh, ta' tabak osfrot mill mill-fabrikazzjoni, il-fabrika ta' tabak eh, wafqet minn Strasburgu domx isiru sigaretti hawnhekk u qed jiġu qed jiġu minn barra. Hemm prezzi stabiliti għal dawk li e, kabru t-tabak fl-Unjoni Ewropea u nixtieq ngħid illi sakemm iqpaw impejpu fl-Ewropa nippreferi li t-tabak jiġi prodotta hawnhekk milli importaħ minn barra. Il-kellim li jmin. Grazzi President, grazie tal-li tajtni l-mikrofonu. Jina nappoġġa l-azzjonijiet kollha mill-Unjoni Ewropea fir rigward tal-ġlida kontra l-ambjent ta' TPIPA, però naħseb li dawn l-azzjonijiet mandom xifukaw fuq uh, il-sussidji li limitaw il-sussidju li l-produtturi ta' tabakka għax din mish marbuta direttament mal-konsum jekk inneħu il-produzzjoni ta' tabakka u il-bdiwa il-konsum xorta ħajibqa bi sigaretti importati iġifiri dan mux mux mota kif wieħed jillimita l-konsum tal ta' tipip pala paragun nistaw insemmu il-birra biex nilimitaw il-konsum tal-birra ma nistawx e, e, nilimitaw il-produtturi tal-birra ġifiri il-produzzjoni du ta' tabak mandiċ taqsam ma' l-konsum grazzi dak kienet l-ħar spiegazzjoni tal-votazzjoni eh, dwar il-mozzjoni eh, għal-rezoluzzjoni. Issa għandu għal motivazzjoni għal rizoluzzjoni ta' ratifika, spiegazzjoni tal-vot l għenet tal-ratifika u l-implementazzjoni tal-konvenzjoni ta' ġurnet tal-ILO. Grazzi, President, il-krizi tal-likel miex bis krizi umanitarja ma anka eh, krizi fi rigward tal-paċi u sigurta jena bilt mal-rezoluzzjoni għalkemm għandha xi nuqasijiet is-summit ma marx kif kienu qed isennew l-organizzaturi għalkemm il-ġuħi huwa problema kbira eh, mill-aspetti kollha soċjo-ekonomiki ma diskussjoni kienet biss eh, fuq livell tekniku il-direttur tal-faw ukoll kien eh, diżappuntat min-naħa ta' diskussjoni manka minħabba li rappreżentanti tal-pajjiżi tal-ponent ma pparteċipawx u laqas minħabba li ma ġew adottati l-ebda impenji sfortunatament jiena ħafna jaraw dan is-suġġett biss bħala xi ħaġa li jitkellmu fuqha l-istampa hemm bżonn ta' solidarjetà ma' dawk illi qegħdin isofru dan it-tip ta' nuqqasijiet. Grazzi ħafna dik kienet l-aħħar spjegazzjoni tal-vot naġġornaw uh, il-seduta u l iklajt tajba.